skont eh, l-agenda li għanna infasla għallum war nofsinar, nibdew bid-dikjerazzjoni tal rappresentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u għall-politika tas sigurtà viċi President tal-Kommissjoni, il-Baronessa Ashton. Dinja dikjerazzjoni taħħa dwar it terremot riċenti fil-Ħajiti. Il-Kummissarju de Gucht jitkellem wara imma l-ewwel nixtieq illi nisimgħu mill-Baronessa Ashton. Sinjura Ashton merħba fil-Parlament Ewropew. Aħna ħdimna fl-imkien fuq sma oħrajn u jiena nawguralek l-isbaħ affarijiet għal ħidma tiegħek. Issa għandek il-mikrofonu, Sinjura. Sur President, grazzi ħafna għal eh, klim ġentili tijak. Onorevoli membri, jena tlabt li konna din id-dibattitu biex naġġornakom fuq is-sitwazzjoni fil-Ħajiti wara il-terremot li seħ fit-12 ta' jannar. Il-telfiet huma enormi kif ukoll il-ħsara sa' 3 miljun persuna intlaqtu minn din it-traċedja u il-numru ta' persuni eh, li tilfu ħajjithom qiegħed jikber bil-minuti din dan huwa diżastru kbir u il- Issa ħna rridu naħdmu mal-ġnus u domar meċċeja tal ħajiti biex intaffu id batija tal popolazzjoni tal-ħajiti. L-impenn biex aħna nerġaw nibnu l-ħajiti huwa eh, impenn dejjemi ħafna ċittadini Ewropej ukoll tilfu ħajjithom u madwar elf persuna ħadd ma jafx sar minnhom. L-Unjoni Ewropea irrispondiet malar kemm jista' jkun mhux biex tiġbed l-attenzjoni ma propri biex twassal lajnuna lil persuni l-aktar fil-bżonn fuq il- parir tal-ġnus maquda ma morniex ħajjiti mill-ewwel għal dan kien biss jiġbod l-attenzjoni u r-riżorsi eh, mill- eh, minn dan l-isforzi li qed isiru biex tingħata din l-għajnuna umanitarja jiena ftemt mal-Kummissarju de li se jmur ħajjiti din il-ġimgħa biex eh, jati l-omor għannom tal-Unjoni Ewropea l-poplu ta' ħajjiti jieħu l-opportunità u kol biex jara l-sforzi għall-għajnuna li għedin namlu sissa u jiddiskuti mal-ġnus ma'uda mal-persuni rappresentanti ta' għana x'inhuma xinuma l-iktar eh, rekwiżiti rekwiziti l-iktar ħtiġijiet urġenti għadna naħdmu fuq dak kollu li huwa għajnuna umanitarja, aspetti ta' sigurtà u politiċi f'dawn l-aħħar ġranet jiena kelli eh, kuntatti kostanti ma' Sinjura Clinton, mal mexxejja tal-Istati Uniti, ma' Ministri tal-Affarijiet Barranin fl-Unjoni Ewropea u mal-Kanada li qed imexxi l-grupp ta' ħbieb għal Ħajiti. Dan kollu sabiex niżguraw li jkun hemm Eh, respons internazzjonali effettiv u koordinat jiena semmur Stati Uniti din il-ġimma biex inkompli naħdem fuq din il-kwistjoni u fuq oħrajn mal-amministrazzjoni Amerikana u ma' segretarju ġenerali tal-ġnus Mauda u oħrajn il-ġnus maquda talbu għajnuna urġenti 575 miljon uh, euro u il-biraħ il-, -biraħ, il segretarju ġenerali tal-ġnus Mauda tal-appal tisħiħ tal-missjoni għazama tal-paċi għal-ġnus Mauda sabiex nimmobilizzaw u nikkoordinaw il-respons tana jiena tlabt il-presidenza spanjola tal-Unjoni Ewropea biex tlaqa laqa tal-ministri tal-affarijiet barranin. Għall-ewel darba minn meta daħħal fis seħ it-trattat tal-Lisbona issa ħna qegħdin naħdmu fl-imkien bħala Kommissjoni, Segretarja tal-Konsillu Stati Membri f'approċċ maqut taħt il-koordinazzjoni tiegħi. Din hija xi ħaġa li qed issir għall-ewwel darba. Aħna kellna laqa li tat il-frott il-bieraħ kulħadd qabel li hemm bżonn ta' rispons ta' malajr koordinazzjoni mill-qrib mal-ġnus maquda. Pala assistenza finanzjarja, il-Kunsill wasal għal din il-konklużjoni laqa l-impen tal-Kommissjoni għal oti ta' assistenza umanitarja fl-ammont ta' 30 miljon euro. Dan flimkien ma' eh, 3 miljon euro oħra minnaħ tal-istati membri il-Komissjoni u koll allokat 100 miljon euro għall-assistenza umanitarja li tenata fil-bidu għall-riabilitazzjoni u l-rikostruzzjoni. Ħadna nota u koll tal-indikazzjoni tal-Komissjoni li taw 200 miljon euro eh, li, li kunu disponibli iktar il-qoddim talab u koll u wara li ikunu ġew evalwati il-ħtiġiet li kunem konferenza internazjonali dwar il-ħajiti. Kollox ma kollox dan huwa respons qawwi fi żmien qasir. Nasbu ukoll fil-Dominican Republic iktar se jkun problema illi din lajnuna tasal il-persuni mill-li aħna niġbru lajnuna biex naraw li dawk li iktar għandhom bżonn jina lajnuna wara it-talba tal-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Mauda għal unitajiet tal-Pulizija addizzjonali il-Kunsill abni biex nara x'kontributi jistgħu jagħmlu l-Istati membri u biex nagħmel proposti dwar dan. Aħna kena laqa tal-Kunsill wara il- eh, din il-laqa tal-Ministri biex ikun hemm segwitu u diġa edin jinataw u tiet minnaħa tal-istati membri inklużi uh, kontributi għal forza tal-ġandarmeri Ewropea. Sen komplu naħdmu fil-jiem li ġejjien sabiex ikunem rispons ta' malajr u immirat. Il-Kunsil tal-Affarijiet Barranin serġa' jiltaqa' nhar it-tnejn biex jagħmel follow-up fuq ħajjiti u jara x'azzjoni oħra trid tittieħed din hija prova kbira għal uh, għal da kollu li l-Unjoni qiegħda tagħmel fl-istrateġiji tagħha u l-nies fil ħajji qegħdin jistennew li t-tweġiba tagħna tkun sir ta' malajr u tkun effettiva. Jiena qed naħdem mal-Parlament fuq dan u jiena kontenta li qiegħda hawnhekk illum u nistantikom din l-informazzjoni u issa wkoll biex nisma' dak li għandkom xi tajdu intom. Grazzi ħafna. sinjura Ashton, għannom tal-Kommissjoni, Issa nagħti l-kelma lis-Sur de Gucht. Sur President, nibda billi nisħaq eh, il-natura eh, ta' dan id-diżastru mhux biss bħala impatt umanitarju imma impatt fuq il-pajjiż kollu kemm hu fuq li Ħajiti huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja wa pajjiż li huwa fraġli ħafna li l kapaċitajiet tiegħu ġew imminati bisħiħ. Anki il-komunità internazzjonali intlaqtet ħażin, il-ġnus maquda, l-NGOs, il-personal tal-Kummissjoni li għadhom neqsin u dan jispjega wkoll id-diffikultajiet illi hemm biex wieħed jorganizza għajnuna fil-post. Mhijiex in-nuqqas ta' kompetenza imma il-komunità li għandha tagħti l-għajnuna intlaqtet ukoll għal daqstant l-għajnuna ma setax tingħata malajr kemm wieħed xtaq. Imma l-affarijiet qegħdin imorru għall-aħjar. Jiġifieri Maħniċ qed nitkellmu biss dwar li, li nsalvaw il-ħajja tan-nies imma rridu nsalvaw pajjiż sħiħ għalek il-rappresentat ta' Oli, eh, Signora Ashton, sejħed din il-laqa straordinarja tal-Kunsil li kienet mezz utli ħafna kif wieħed indirizza din il-problema. Issa nixtieq nifoka biss fuq l-erba sfidi ewlenin li għandna. L-ewwel nett irridu naraw il-bżonnijiet umanitarji li huma enormi u li rigwardaw mod partikolari il-kura tas-saħħa, ilma, għaliex hemm ir-riskju wkoll tal-kolera um, ikel u um, ken mbagħad hemm bżonn ta' medicini uh, eh, mir biex jiġi trattat l-ilma u kol uh, eh, appoġġ eh, loġistiku. Hemm bżonn ukoll uh, tamir għal tfittxija u għal salvataġġ aħna rridu ntemmu wissa l-evalwazzjoni ta' xem bżon li jsir u norganizzaw ukoll il-loġistika għat-trasport. Din hija wkoll xi ħaġa li se tiġi indirizzata fil-kuntest ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Fl-aħħar net irridu wkoll norganizzaw koordinazzjoni ta' eh, l-isforzi internazzjonali li qed isiru għall-loti tal-għajnuna nisħa illi sijat wara il-sar il-terremot il intbatu teams ta' e- Ewropej u MIK eh, biex jgħinu biex jagħmlu evalwazzjoni tal-ħtiġijiet aħna ħdimna ma' timijiet ta' Loċa tal-ġnus Mauda u qegħdin f'kuntatt kostanti ma' John Holmes illi huwa il-koordinatur f'każijiet ta' emerġenza issa rridu nibnu il-kapacità ta' dan l-istat. Din hija xi ħaġa importanti ħafna dan il-pajjiż irid jerġa' jqum fuq saqajh, irid jerġa' jibda jiffunzjona eh, mhux biss ħafna bini eh, ġarraf imma wkoll anke ħafna uffiċjali għolja jew tilfu ħajjithom jew huma nieqsa. Aħna għadna li se nibatu burġenza tim ta' esperti Ewropej li se jkollhom ir-responsabilità li jaraw x'inhuma l-iktar eh, bżonnijiet urġenti għal dan l-istat ta' Ħajiti u biex jagħtu wkoll assistenza teknika eh, l-istaff diplomatiku tagħna eh, huwa fl-aħjar pożizzjoni li jagħmel dan imma ma jistgħux laqqas jagħmlu kollox Din hija xi ħaġa li se ssir dejjem iktar importanti fil-ġranet li ġejjin u aħna bħala Unjoni Ewropea, Kummissjoni Ewropea flimkien mal-Kunsill jista' jkunu fuq il-linja ta' qudiem biex eh, nerġaw nwaqfu istituzzjonijiet statali u anki biex nejnu lill popolazzjoni. Umbat hemm il-rikostruzzjoni tal-pajjiż irridu naraw se jiġri wara din il-fażi ta' emerġenza ħafna ħafna mit-timijiet illi eh, qegħdin uh, hemmhekk bħalissa se jkunu telqu minn hawn ftit ġimgħat oħra u uh, jekk ma noqogħdux attenti jista' jkun hemm diżastru ieħor ta' natura differenti hemm bżonn ta' pjanijiet fuq medda ta' żmien medja u twila u hemm min qed jaħdem fuq dan u dan il-pjan irid ikun eh, tali li x-xogħol jinqasam kif suppost fost l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri u biex ikun niżguraw li jkun hemm riabilitazzjoni u svilupp u sabiex ikun hemm transizzjoni bejn dak li qed isir issa u mbagħad eh, ir-rispons ta' wara dan il mument ta' emerġenza. Aħna rridu li l-impenji tagħna kollha l-koordinazzjoni u għall-għajnuna isiru realtà. Dan huwa il-moment fejn il-serjetà tal-impenji tagħna se tiġi ipprovata u jekk aħna rridu nirnexxu. Mbagħad ir-rispons finanzjarju kif qalet ir-rappreżentanta rappreżentant Oli il-Kummissjoni Ewropea se tagħmel kontribut qawwi l-ewwel f'dak li hija għajnuna umanitarja 30 miljun euro li il-bicċa kbira minnhom fil-fatt 22 miljun huwa huma flus addizzjonali li lin minn dak li aħna konna diġà impenjajna ruħna mal-ħajiti. L-early recovery għall istituzzjonijiet statali 100 miljon euro oħra se jirataw nofsim b'nofs flus li eh, ġew allokati minn min linji tal-budget oħrajn u flus addizzjonali. Umbat hemm ammont addizzjonali ta' 200 miljun euro. Issa qed jissemmew ukoll uh, eh, 10 biljuni ta' dollari imma eh, ma nafx jekk il-budget tal-Kommissjoni u se jwassal daqshekk, però irridu naraw eżattament kif se natu is-sem tagħna. Mela dak huwa il-pakkett Ewropew li issa u eh, aħna ħejjejna li lin mill-kontributi li diġa qed isiru u li se jsiru mill-istati membri. Kif qalet ir-rappreżentant Oli jiena semmur f'Ħajjiti u fil-Dominican Republic għada fil-ħodu biex nitkellem mal-awtoritajiet ta' emmek dwar dan l isfors biex naraw kif se nerġaw nibnu mill-ġdid l-istituzzjonijiet statali sur President u anki l-NGOs il-gbar li għedin emmek se niltaqa' magħhom se mmorru ukoll id-Dominican Republic u importanti u koll nil-taqaw ma dawn l-autoritajiet għalix wara kollox huma ġirien, diġa qegħdin naraw illi fuq il-frontieri jista' jkun hemm xi diffikultajiet Għalek jiena deċidejt li se niltaqa' mal l-awtoritajiet fil-Dominican Republic. Sur President dak kollu illi għandi xi ngħid għalissa meta niġi lura nirrapporta lill komitat dwar l-iżvilupp nhar it-tnejn fil-fatt war nofsinhar. Grazzi. Muchas gracias, señor comisario. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. U issa nieħdu il-kellima għannom tal-gruppi politiċi nisimaw mill-ewwel minant is-sur Gay Mitchell għannom tal-PPE. Jina ċert li rridu nfakru il-personal li safani es f'din it-traġedja. Jina sodisfattu koll l-Komissarju Dagot ħajmur fuq il-post u rapporta l-Kumitat Deve meta jkun Eh, ra situazzjoni fuq il-post din il-qawa, dan kien impatt dizastrus qatt ma kien hemm qabel u għalhekk naħseb li huwa punt ġust li rridu nagħmlu f'dan il-waqt. Għalhekk jiena nemmen bisħieħ li l-Unjoni Ewropea titkun aktar viżibbli. Issa li għandna rappreżentant oli li huwa l-Viċi President tal-Kummissjoni dik il-persuna titkun aktar viżibbli fuq kwistjonijiet simili. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur bħala għajnuna fid-dinja li qed tagħti 60% tal-għajnuna. U għalhekk probabbilment aħna l-akbar donatur ta' għajnuna umanitarja wkoll. Iżda tara l-bastimenti ta' sptarijiet tal-Istati Uniti imbagħad ma tantx tara fir-rigward l-Irlanda, l-Renju Unit, Franza, irid ikun hemm aktar għala m'għandux ikun hemm gruppi li jkunu lesti biex jitlu fuq il-post meta jiġru għaffari bħal dawn. L-aħħar ħaġa li ngħid hija din l-ħaġa li ġrat f'Ħajti hija xi ħaġa li qed tfaqqar il-pajjiż u meta jiġru affarijiet bħal dawn ma nidawx ma rridux ninsow il-Ħajti. Hija importanti li rridu nitrattaw din is-sitwazzjoni ta' faqar li hemm fil-Ħajti għal darba dejjem. Grazzi, Sur Michel. Issa fisem l-SND Nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Linda McKevin għal żewġ minuti. Sur President, grazzi. Eh, nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lil-nies eh, ta' Ħajitu ntina ċert li kulħadd jixtieq jagħmel dan għan-nies ta' Ħajiti hija traġedja bħalma għedna fejn hemm 75% tan-nies li diġà qegħdin f'sitwazzjoni ta' faqar dawn in nis irridu jħarsu lejn il ġejjin irridu jħarsu lejn ġejjini Eh, tajjeb u għalhekk rridu nirrispondu għal din l-sfidi biex nwieġbu l-Ħajti. Fir-Renju Unit 30 eh, miljun sterlina nataw biex eh, jagħmlu tajjeb għal Ħajti minkejja li hemm il-kriżi finanzjarja. U għalhekk huwa tajjeb li nżidu l-fondi għal Ħajti. Nixtieq nirringrazzjak Sinjura Ashton għal xogħol li għamilt biex ikun hemm tweġiba ta' malajr mill-Unjoni Ewropea l-għajnuna Tallimna minn traġedja ta' tsunami li għanna bżon koordinazzjoni tajba li hija tant importanti daqs l-aspet finanzjarju. Hija importanti issa li waslu din l-għajnuna bħalma għamlet ir-Renju Unit. Għalhekk smajna li ħajkun hemm konferenza internazzjonali fir rigward il-Ħajti u għalhekk nħoss li rridu nħarsu lejn il-kwistjoni kollha tal-Ħajti dwar id-dejn enormi li hemm u nittama li issa din tinsaf fuq l-aġenda ta' din il-konferenza. Ħajti jafu 890 miljun dollaru l-IMF li l-IMF stess ta' 300 miljun dollaru ta' dejn. Memx punt li noqogħdu nfaqru l dal-pajis u ndejnuh għal mit sena oħra, għalhekk hija importanti li nitkellmuha f'din il-laqa din il kustjoni u naħseb li l-punt fur rigward Dominican Republic huwa importanti b'mod indaqs u għalhekk nittama li naħdmu bil-ħġarna biex insibu sforz komuni. Grazzi. Grazzi, Signora McKevin. Fisem il-liberali għal minuta u nofs Signora Elward. Sur Elward. Grazzi, Sur President. Nishtiq laqwa xawqat l-Sinjura Ashton fix-xogħol siwi li tixtieq tagħmel nafu x'qalu l-ġnus maquda jiġifieri li l-Ħajti kellhom traġedja enormi li qatt ma rajna bħala. U qed naraw li l-aktar nies qed ikomplu imutu u n-numru qed kompli jikber il-koll aħna konxi fil-rigward il-problemi li qed jaffaċċaw il-Ħajti u għalhekk għandna bżonn lajnuna, rridu aktar sigurtà Kien hemm problemi burokratiċi li nstabu minn NGOs fuq il-post u għatin jamlu din is-sitwazzjoni diżastruża dejjem dejjem qed l ar U għalhekk rridu ntaffu din id-dbatija u l-kaos u għalhekk hemm bżonn tajnuna koordinata. L-NGOs, l-entitajiet tal-gvern u l-awtoritajiet lokali rridu jaħdmu flimkien fil-assistenza ta' emerġenza li hija meħtieġa fuq il-post hemm bżonn ta' appoċ internazzjonali issa fil-pront u għalhekk rridu solidarjetà u ġenerozita li kienet hemm u kienet hemm waħda immensa. 420 miljun euro ingħataw bħala għajnuna monetarja għal Ħajti u din turi tmexxija tal-Unjoni Ewropea żdejru tkun hemm eh, tkun sinnessa li tkun waħda effettiva. U għalhekk l-isforz ta' li għamel tajjeb għal din is-sitwazzjoni rrid ikun wieħed koordinat u nittama li issa dan tamlu fuq l-agenda tiegħek Sinjura Ashton, u tajdu l-Istati Uniti u l-entitajiet l-oħrajn. L-allokazzjoni ta' 200 miljun euro ta' għajnuna monetarja għal ħajti biex jgħinu fuq il-medda ta' żmien fit-tul, dan hija xaġa pożittiva, iżda rridu aktar xogħol. L-Unjoni Ewropea bħala mexxejja globali tittaġixxi u tirfa' responsabilitajiet tagħha. Grazzi. Kollega, por tres minutos y en nombre del Grupo de los Verdes. Grazie. Al fisem Jolie. Monsieur le President. Sir President, Signora rappresentanto li aziz kollegi, din il-krizi umanitarja l-ġdida li qed issibruħa fih bħalissa l-Ħajiti tikseb dawk kollha li seħħu qabel Ġifiri huwa diffiċli li wieħed sib il kliem xira biex jaħseb dwar vittmi, kellem il-familji biex ngħidulhom kemm aħna nħossu għalihom naqsmu d-batija tagħhom u nifmu ir-responsabbiltajiet tagħna x'inhuma. Awwi kemm kien qawwi e, terremot ma xorta ma jispjegax il-ħsara li saret għaliex hemm il-faqar li dejjem kien hemm fil-Ħajiti f'dawn l-aħħar snin u l-komunità internazzjonali qatt ma kienet kapaċi illi tagħmel xi bidla anzi għarminek politiċi ħżina, istituzzjonijiet internazzjonali l-Europa u l-imsieħba tagħha komplew dajfu il tessut soċjali tal-ekonomija u l-istituzzjonijiet tagħha fil-snin eh, sebajn il ħajiti kienet kważi kważi indipendenti għal dak kollu li għandu xaqsam ma l-ikel. Illum importazzjoni ta' iktar minn nofs il-bżonnijiet tagħha Haiti qabel terremot kienet pajis, kien pajis minajr rizorsi għalek issa irridu natu l-aktar appoċ possibli f'dan il-moment ta' bżon u għalek aħna eh, jiddispjaċina illi eh, tam diffikultajiet illi l-assistenza internazjonali qed tieħu żmien kollu biex, eh, biex taslilhom irridu nifmu illi lajnuna l-iżvilupp fuq meta ta' żmien twila ma tkunx qatt ma se jkun effiċjenti u effettiv jekk aħna ma jkonniex prioritajiet fil-waqt kulħadd qegħdin eh, eh, fil-post qed jgħidulna kemm hemm bżonn għalhekk eh, huma l-metodi tagħna li jridu jinbidlu u jekk aħna hemm bżonn li inżidu il-fondi riservati għal politika tal-iżvilupp l-Unjoni Ewropea qalet kemm se tagħti għajnuna lil ħajjiti u l-istati membri u koll għamlu l-istess. Et nitkelmu dwar 130 miljon euro eh, fuq mezza ta' żmien eh, qasira u 200 miljon għal eh, mezza ta' żmien twila 155 biljun dollaru li il-banek ta' City u ta' Wall Street taw li teħejruhom lil xiftit persuni li jaħdmu mal-banek. Dan jiexħed dubji serji dwar il-modell ta' svilupp li aħna irridu eh, inħadmu l-għajnuna umanitarja bżonjuża imma qatt ma tista' tieħu post l-għajnuna għall-iżvilupp eh, li, li tant hemm bżonn l-ewwel mod kif nistgħu ngħinu lil dawn il-pajjiżi li tant għandhom diffikultà huwa li nirrispettawhom li nippermettulhom illi jużaw u jgawdu mir-riżorsi li għandhom għanna aħna l-ħajti għanna dejn maħħa. Eżis kollegi li dawn il-vitmi ta' ħajti irridu nejnuhom biex jerġaw jibnu il-pajjiż tagħhom u li jibnu pajjiż li kien diġà meqrut qabel dan it-terremot seħ. Grazzi ħafna, Zinjura Ġoli. Fisem li sijar, issa s-sur Deva għal-minuta. Grazzi, ħafna. Qalbna u ruħna u ġisimna kollha tnaħsbu issa fisem il-vitmi u n-nies ta' ħajt li jtibatu. Diġà issa sar ħafna fir rigward il-ħawiti, madana kollu nafu li ħajkun hemm fondi allokati għal ħajita jiena kont preżent Eh, meta kien hemm terremoti u kien hemm traċedji oħrajn, it terremot ta' Turkija, fl-Asja, fl-Indja, fi Sri Lanka u fi ċina. Kull darba li jiġri xi ħaġa bħal dan dejjem nkunu qegħdin lura. Mhux fir-rigward l-ilma nadifes da fl-infrastruttura. Irridu nkunu kapaċi nfornu malajr kemm jista' jkun infrastruttura għal pajjiżi bħal dawn. Kif jista' jseħħ xi ħaġa bħal dan? Aircraft carrier, pereżempju, għandha l-generators għal purifikazzjoni tal-ilma, l-helikopters, kull tip ta' tamir. Nistgħu nidu operazzjoni ta' salvataġġ li tkun lesta biex eh, taġixxi biex tforni eh, irpar għal dawn in-nies meta jkun hemm erda totali bħal ma ġara rridu nkun nistgħu naġixxu malar kemm jista' jkun immedjatament wara li tiġri traġedja bħal din. Issa għal żewġ minuti fisem il gu NGL is-Sinjura Leħrijek. Grazzi, Sur President. Sinjura Viċi President, Sur Komissarju għal darboħra rridu ngħidu kemm aħna mill-quta minn dak li qegħdin ibatu l-popolazzjoni ta' Ħajiti dawn il-ġranet qegħdin jeżistu tassew f'infern il-solidarjetà li ntwerit eh, tqawilna qalbna imma hemm bżonn illi nikkoordinaw l-isforzi tagħna għal biex ngħinu li din il-popolazzjoni li għandha hija bil-ġuħ, hija bil-għaċ, hija blaken u għalhekk nifirħu li dak kollha li qegħdin jieħdu sehem f'dawn l-isforzi. L-Unjoni Ewropea qed tagħti mezzi finanzjarji ma ma nistgħux neqfu hemm l-Unjoni Ewropea u l-għajnuna li tagħti trid tkompli tiżdied waqt u anki il-banek iridu jagħtu l-kontribut tagħhom il-surpluses tal-prodotti tal tal-ikel tal-Unjoni Ewropea iridu jintbatu l-ħajiti wkoll ejjew ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Aħna il-kontinent tagħna għandu dejn lej ħajiti wara li tant eh, dominajnijom, tant sraqna minn għandhom, il-kol kemm aħna għandna x'nitalmu hawnhekk l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali uwa minn dejn uh, eh, ikraħ u anki l-interessi li zammew fuq dan id-dejn, dan is-self tagħhom irridu eh, nħassru minn issa stess u blebda kondizjoni dan id-dejn kollu kemmu l-grupp tagħna jixtri illi il-konferenza li se ssir f'Monreal f'qasir żmien ħejje konferenza, konferenza internazzjonali ta' eh, bini mil ġdid u żvilupp sostenibbli ta' Ħajiti flimkien mal popolazzjoni ta' Ħajiti dan il-bini mill-ġdid irid issir taħt il-patroċinju tal-ġnus ma'uda sabiex il-popolazzjoni ta' Ħajiti ssib is-sovranità eh, politika u ekonomika tagħha. L-Ħajiti ma' marriċ jibqa eh, eh, ġlieda pajis li ġildu għalih għawiet differenti madwar id-dinja aħna marridux illi din il-katastrofi tejn l-mexxejja tal-Amerika ta' fuq bħala skuża biex jokkupaw dan il-pajjiż u iwaqfu bażi militari hemmhekk tagħhom hemmhekk. L-Unjoni Ewropea tittati eżempju tittaħseb biss fil-popolazzjoni u fit-tfal ta' Ħajiti u xejn aktar. Grazzi ħafna. Issa fisem l-EFD Sur provera minuta. Grazzi President, jena xtaqt nesprimi solidarità tiegħi ma daw koll li ntlaqtu minn din il-kalamita naturali. Situazzjoniet bħal din fejn naraw tkissir li l-bini infrastruttura u beluf ta' mejtja u għan possibli, kważi impossibli li twassalajnuna kif suppost minna l-kondizjoniet minimi ta' ordni pubblika u sigurta. Kol tip ta' intervent tajnuna, ovvjament, ikun komplikat minnajr koordinament fil-ġbir eh, tal-dak li jemżon u anka fil-firxa tal-ajnuna. Li nifmu dak li jemżon għal-min jemżon u meta jemżon huwa fundamentali Elementi ieħor li għandna nirriflettu dwaru li ħafna drabi l-ġenerozità tal-donaturi pubbliċi u privati ġiet eh, traduta u rajna li sorsi finanzjarji ma waslu xant min eh, kellhom jaslu. Għalhekk hemm bżonn sistema riġidi ta' kontrolli sabiex ma jkunx hemm ser jew eh, ħela f'pajjiżi fraġli fejn għandek governanza ħażina u korruzzjoni kbira. L-Ewropa turi kemm hija effiċenti u nittama illi l-missjoni tkun ta' suċċess. Grazzi ħafna kien temmu dan il-round ta' kallima fisem il-gruppi politiċi b'diskors għal minuta u nofs s sur Griffin sem l-ennaj. Sur President, l-orrur ta' għajti tal-wax għalek irridu nuru il-soba ta' għana u natu faraċ l-vitmi ta' dan il-dizastru. Jien nishtiq nati il- lotja finanzjarja tiegħi jekk kulħadd jagħmel l-istess, iżda l-kostituenza tiegħi ma tistax eh, taffordja l-ġenerożità tagħkom bit-taxxi tagħhom. Dan eh, nafu li l-burokrazija Ewropea qed xekkel dawk li ħarsu t-taxxa u kollox sejjer għallar. L-imwiet f'Ħajti hija xukkanti. Iżda 50,000 persuna pensjonanta fir-Renju Unit ħatmut bil-kesħa minħabba nuqqas ta' tisħin f'pajjiżhom. In-numri ħajkomplu jikbru anke fl-Ewropa stess, għalhekk dan għandu jħammar il-wiċċ ta' dak nies għaliex din hija kwistjoni ta' global cooling u qegħdin injorawha. Eluf ta' nies qegħdin imutu għaliex il-gvern qed jinjorhom u minħabba taxxi enormi. Għalhekk intom qegħdin komplu tinsistu li tarmu l-flejjes imkejjen oħrajn fid-dinja u mhux hawnhekk fil-pajjiżi tagħna. Din hija apokrazija kbira. Naf li għandna wirt Kristjan, iżda l-Bibja dejjem tajt il-verità, għalek l-ewwel ktib ta' Timotju 5-8 jgħid li għandna ninjoraw l oħrajn U dan ikun ħażin jekk inkomplu sejrenek. Ora in las intervenzjonis del Grazzi ħafna ngħaddu issa għal kelliema oħra li qed jitkellmu f'kapacità individwali nibdew bis-sinjura Schrifler għal minuta u nofs. Grazzi, Sir President, Njura Rappresentant Oli, kif intqal qabel il-katastrofi kienet eh, estrema minħabba violenza ta' terremot, waħda mill-ikbar tal-istoria. Ma nifraħu ukoll bir-reazzjoni ta' malar tal-Kommissjoni Ewropea u ta' tal-flus illi nataw għallajnuna ur urġenti umanitarja u anki għal binim il-ġdid tal um, ta' Ħajiti. Hija ħasra li għatem minn nies neqsin u li l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea mhix viżibbli bizzejiet u dak li qed isir min-naħa ta' l-Istati Uniti qiegħed xejjen jew jidher li xejjen dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea ta' kuljum f'dan il-qasam fl-għajnuna umanitarja illi tagħti Il-ġrajiet ta' dan l-aħħar jikkonfermaw illi rridu ntejbu risposta l kriżijiet tal-Unjoni Ewropea, organizzazzjoni ta' veru tal-kapaċitajiet tal-soċjetà eh, ċivili u il-proposta ta' Michel Barnier li tmur lura l-2006 li l li trid tiġi applikata biss biex noħol u forza Ewropea protezzjoni ċivila Ewropea. Barra minnek il-President tal-Konsil Van Rompuy għal il-li jemżon li konna forza ta' reazzjoni ta' malar fi spazju ta' ftit ġranet l-Unjoni Ewropea ħadu ir rwol fuq il-linja ta' qoddim fil-koordinazzjoni għal daqstant irridu nfakru l rwol ta' koordinazzjoni ċentrali u globali ta' Oxa l-Uffiċċju ta' koordinazzjoni għall affarijiet umanitarji tal-ġnus ma'uda li huwa fl-aħjar pożizzjoni li jikkoordina dan kollu. Għalhekk meta naraw li meta jkun hemm organizzazzjoni tajba nifrankaw il-ħin, nifrankaw il-flus u ċittadini Ewropej għandhom id-dritt li jkunu jafu x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi kollega, żewġ minuti s-sol Tironien Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. min barra mill-problemi politiċi hemm ukoll dawn issa il-gwaj kollu ta' katastrofi naturali. l-erda tal-bini, mewt ta' persuni u hemm bżonn ta' għajnuna bżon illi nelbu l-fatalità l-Unjoni Ewropea trid tipparteċipa f'dan l-isforzi qed issir ta' urġenza u rikostruzzjoni. Aħna narabtiet qawwijin ma' ħajjiti storiċi, diplomatiċi, l ftehim ta' Kotonu jagħmlu eh, ħajjiti eh, msieħe privileġġjat u mbagħad ġeografiku għaliex huwa eh, reġun ultraperiferiku tal-Ewropa. tal ewropa Dawn huma l-ewwel testijiet tal-servizz il-ġdid illi inti inkarigata minnu, Sinjura Ashton. Din il-katastrofi u kol turina xi sfidi għandna qudiemna wkoll li mill-movimenti li namlu aħna reazzjoni Amerikana tamel titfa dubji serji fuq eh, dak li aħna kapaċi namlu f'momenti bħal dawn il-kontribut tal-Unjoni Ewropea bħala Unjoni mbagħad l-Istati Membri wkoll u anki l-ġandarmerija Ewropea u importanti li l-Unjoni Ewropea tkun mexxija mill-ġnus maquda. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha struttura autonoma indipendenti integrata u jkollha il-mezzi sabiex tkun tista eh, tirreaġixxi meta jkun hemm urġenzi ta' dan it-tip fl-aħħar mill-aħħar ir-rikostruzzjoni mill-ġdid hija sfida kbira. Hemm ħafna xi jsir fuq livell ekonomiku, politiku, amministrattiv, ambjentali u soċjali. Aħna eh, se jkollna nibdew mill-ġdid mix-xejn biex nerġgħu nibdew nibnu lil ħajjitu mnejnu lil ħajjita l-Europa trid tkun propju fuq il-linja ta' qudiem biex tmexxi dan il-proċess. Tina palabra kollega Issa l-Onorevoli Gerens. Monsieur le Président, chers collègues, le journal de 20 heures. Kollegi, eh, l-ħabrit ta' 8. Forsi l-unika ħaġa kbira daqsajja l-kompassjoni li kważi kulħadd iħoss. Kompassjoni hija spontanja u sinċira imma hija wkoll efimera. Minn hawn 15 oħra meta l-medja tkun dawret l-attenzjoni tagħha għal drajiet oħrajn naraw il-verità. Jekk ma nirrispettawx l-impenji tagħna, il-popolazzjoni ta' Ħajti se ssib ruħha waħedha abbandonata d-destin tagħha. Fajjiż fejn kollox għad irid isir mir-reabilitazzjoni, bini mill-ġdid, dak kollu li nagħmlu jrid iwassal għal politika ġenwina għall-iżvilupp L-Unjoni Ewropea għandha bosta odot u esperjenza. U għalhekk il-gwaj li qed jiffaċċaw iċ-ċittadini ta' Ħajiti li m'għandhom xejn se juruna verament ċissarra fl-Unjoni Ewropea u ma fil-ġranet u fix-xhur li ġejjin li rridu naħdmu b'mod effettiv u determinat Dan huwa l-aktar aspett importanti mill-perspettiva ta' rikostruzzjoni wara li jkunu ġew stabiliti l-kondizzjonijiet ta' sigurtà u ordni pubblika li huma indispensabbli għal kull tip ta' azzjoni koordinata f'pajjiż fejn kollox tafa' vittma ta' terremot, anki l-istrutturi istituzzjonali. Għalhekk nisħaq fuq punt ieħor, riabilitazzjoni il-bini mill-ġdid tal-istat ta' Ħajti jrid issir mill-popolazzjoni ta' Ħajti dan huwa l-iżvilupp tagħhom aħna nistgħu ngħinuhom Imma l-Europa għanda tagħmel dan għanda tisħaq fuq dan fuq il-konferenzi internazzjonali illi se jsiru iva għas ħubija imma le għal paternalizmu u neokolonializmu. Tina palabra. Grazie ħafna għal-minuta. Is-sur Kozużniċ. President. Signori, eżis kollegi. Il-koll naħseb naqblu illi illi din kienet l-akbar traġedja f'din ir-reġun fl-aħħar 200 sena u fissem il-kollegi tiegħi fl-ICR u fissem il-ċittadini kollha ċeki xtaq nesprimi s-simpatija kollha tagħna. maħjaw jek il vitmi da kollha li tibatu minkejja kollox li qed naraw u eh, nuqqas ta' koordinazzjoni dan l-Unjoni Ewropea fi żmien ta' trattat ta' Lisbona. Isu dragun berbatirjus sanna l-President, il-Presidenza, għanna l-Rappresentantoli u għanna l-Komissarju. Sfortunatament, e permettu li najt illi l-Unjoni Ewropea e, raqdet u tilfet il-karozza tal-linja u persuni stati membri, pero qed jgħinu kuljum f'termini materjali u anka bajnuna oħra. Grazzi ħafna għal-minuta is-Sinjura Figueiredo. Brigada, Sr. President. Tambaj. Grazie ħafna, Sur President, għana u koll naqdu mal-kondoljanzi u mal-kondanna li l-koll etna għamlu għadak n-xaqsam il- traġedja li qed ibati minna l-ħajti aħna għandna natu l-appoġġ Sewġ punti fundamentali li għelnet għanna nġdu l-fat illi xuħut xi pajjiżiet jippruvaw jisfruttaw dil katastrofi sabiex jieħu inizjattivi ta' neokolonializmu kif jider eh, ċar fil-fat l-Istati Uniti qed tibat eluf ta' soldati hemmhekk u qed jinjoraw il-faqar kbir hemm tal-pajjiż qed jippromuovu l-azzjonijiet tal-kumpaniji multinazzjonali u eh, l-Istati Uniti qiegħda eh, fuq ned dal-proċess. Però l-ħajt għandha bżonn eh, bini mill ġdid għajnuna umanitarja sabiex il-kuraċ tal-poplu tal-ħajti jiġi premjat. Erba mittel f'Afrikan li ġew trattati ħażin mill-Ewropej iġġieldu l-indipendenza l ewwel darba fil-kontinent Amerikan, qed nitkellem dwar il-Ħajti u għandna m'għandniex inċedu qudiem tentazzjonijiet neokolonjalisti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Angelilli. Grazzi President, fajti għanna traġedja kbira u dan ikkawżat minn natura u anka mill-fatt illi m'għandniex stat illi jista' jmexxi anka b'mod minimu l-emerġenza umanitarja ma tistax tmexxi lajnuna l-popolazzjoni ċivili illi issa tinsab fil-morsa ta' persuni bla skrupli. Issa li plaħmar daq il-nipel tal-armanza tal-allarm fil-laqa ta' Montreal l-Unjoni Ewropea trid titkellem fuċi waħda u titlob tmexxija koordinata waħdanija tal-intervent umanitarju sabiex ma jkunx hemm aktar kaos fl-interventi, anka dawk l-aktar prezzjuża, aktar punti prezzjużi tkellem fuqhom anka l-Kummissjoni u l-Istati Membri, hemm bżonn sforz eċċezzjonali għal-tfal, Sinjura Ashton, l-aktar għall-orfni li għandhom bżon assistenza prioritarja anka dak sam appoċ psikoloġiku. Għaxekle se jkunu kondannati għal-faqar u sfruttament. Għanna nevitabu kol er il-komunità internazjonali tkun disponibli biss għal semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' adozzjoni. Dan iwassal biss għal tip ta' deportazzjoni legalizzata ta' tfal il ħajti mandiġ bżon. Għamel tajjeb il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Frattini li propona illi jibni strutturi eh, għatfall u sabiex jaġevola u kol vjaġġi temporani lejn il-dinja tal-ponent għal vaganzi kif ukoll għal taħriġ. Nalaq b'mistoqsija. Hemm disponibilità fuq livell internazzjonali għal sabiex jinħafer id-dejn għal Ħajti. Grazzi ħafna Sinjura Angelilli għal minuta u nofs is-Sinjura Kretu. Grazzi ħafna, Iva, u veru li d-dinja kollha qiegħda tesprimi solidarjetà mal-vittmi tal-terremot si laqat il-ħajiti u li l-koll qed juru l-hemm bżonn rispons rapidu f'dan il-każi. Però irridu naraw jekk il-miżuri tagħna mhumiex effettivi jew le. U hija ħaġa tal-istankantament kif organizzazzjonijiet dinjija reaġixxew għandna ġnus maquda u anka wedit minn għata l-istati membri u assolutament bżon jus li konna eh, intervent rapidu għaliex il-kas tal-ħajti juri illi din miex kwistjoni tajnuna lejn iċ-ċittadini wkoll imma li jkun hemm ordni pubblika mill-ġdid hemm ħafna protesti u anka nuqqas ta' stabilità, protesti kontra l-okkupazzjoni militari. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn tkun iktar involuta, speċjalment għal dak għandu xtaqsam il-kredibilità fil-reġun. L-Unjoni Ewropea trid tmexxi il-proċess ta' bini ġdid fil-Ħajiti u huwa bżonn jus ukoll illi nappoġġaw istituzzjonijiet statali. Irridu nuru eh, kompassjoni ma' nies ta' dal-pajjiż u nsibu soluzzjonijiet sabiex niffaċilitaw il-proġġuduri ta' adozzjoni għall-orfni illi tilfu il-ġenituri f'dan it-terremot. Irridu nuru assistenza speċifika. Grazzi ħafna l-onorevoli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 l-intervent tal-Unjoni Ewropea ma kienx biżejjed u ma kienx koordinat kif suppost. U għal daqstant wasal iż-żmien illi nirringrazzjaw l-NGOs u organizzazzjoni oħrajn illi fi spontanjetà sħiħa rispondew kif suppost. U rridu naraw x'ista jsir aħjar. Għandi mistoqsija lil baronessa Ashton. Din hija l-ewwel sitwazzjoni li għandek qoddimek għandek għandek għandek emerġenzi. X'nistgħu nagħmlu aħjar fil-ġejjieni? Naħseb li din hija l-iktar kwistjoni importanti li għandna nirriflettu fuqha. Grazzi ħafna kollega għal minuta u nofs l-Onorevoli Ġuven. Madame Ashton, ça suffit. Ça suffit à chaque catastrophe, c'est pareil. Les Français envoient un avion de secours, les Belges, les Italiens, les Allemands, tout le monde kulħadd jagħmel l-istess ħaġa u kulħadd jagħmel l-affarijiet separatament, ebda koordinazzjoni, diżorganizzazzjoni sħiħa. Meta se jieqaf dan kollu? Meta? Il-Kummissjoni fl-aħħar se tieħu azzjoni u tiġix tajdinna li hija ħaġa komplikata li l-abbozzi huma lesti, il-proġetti huma lesti rridu nwaħdu fl-2006 Michel Barnier kien ippropona li tinħolloq Forza Ewropea Protezzjoni Ċivili fuq bażi volontarja minnaħa tal-istati membri u kulħadd qabel kena niġbru flimkien l-unitajiet nazjonali, ġiġifri dan diġa jeżistu, jkun hemm taħriġ flimkien, komunikazzjoni, jiġifieri affarijiet faċli għamlu aħdmu ma' dawk li jridu u l-oħrajn jinaqdu maħna meta jifmu illi danu, danu għalġejjeni wara tsunami saru mpenju, sallu madu ma sar xejn. Jina qed nuża klim b'attenzjoni dan in-nuqqas ta' azzjoni minnaħa tal-Kummissjoni huwa kriminali, Sinjura Ashti Għalfejn l-Ewropa dejjem tirrepeti l-iżbalji tagħha. Sinjura Ashton, ħadd mu qed jew għandu dubji dwar ir-rida tajba tiegħek imma hawnhekk illum ejjew narraw li din il-forza ta' protezzjoni ċivili eh, tinħolo il-Parlament sejjenkom jekk għandkom bżonn tal appoċ qegħdin hawnhekk biex ngħinukom. Imma jekk joġobkom, jekk joġobkom, iqfu titkellmu dwar il-koordinazzjoni, wet uwa il-komunikazzjoni, tistennex katastrofu ieħor. Grazzi. Grazzi, Sor Juven, minu taw nofs il-kollega Cashman. Grazzi, Sor President. Għawn nis li għagġi xoħra jitkelmu biz, għal-daqsand xtaqt nifraħ il-Konsil u l-Kommissjoni u l-Rappresentantoli għall-azzjoni li ħadu. Ma stajna basru xejn, din kienet xaħġa li ma konniex qed nimmaġinaw u jiena eh, għadbel edaw nisma attakki bla sens kontra rappresentanti li kontra l-Istati membri u kontra l-Kommissjoni. Lob politiku dan u qed nitkellmu fuq eh, eh, sal proġett ta' Amerikan edin tattakkaw, qed tattakkaw il-ħajiti. Isna qed nsolvu l-problemi għal dawk li qed ibatu. Però jiena ngħidilkom iskom tistħu. Ejja nikkoordinaw natu il-koordinazzjoni lill amerikani jekk dan ifisser li qed insalvaw il-ħajiet. Insew il retorika politika jekk għal għal stant proset illi wettu dal-ammont ta' flus, proset eh, baronessa Ashton illi ma tħallx teatrini li tuża eh, il-kamera sa' television sabiex turi li qed hemmhekk. Dan xejn ma jien xejn. U għal daqstant Eja naġiċu fissem dawk li jishtiqu eh, l-azzjoni. Eja nejnu l-Amerika, eja nimbottaw il-ġus maquda sabiex jatu lajnuna u eja nif u darbal dejjem nipruvaw namlu dawn l-istqarrijiet vojta politiċi. Grazie ħafna. Issa għal minuta u nos il-kollega Tun and Hohenstein. Panie Przewodniczący. Grazie ħafna. Sur President xtaqt eh, nkompli fuq pont li semma s-sur Joven, għajnuna umanitarja illi mish koordinata bizzejiet, Ma staqx nitkellem biss dwar għajnuna umanitarja, staqt nitkellem ukoll dwar għajnuna l-izvilupp u għajnuna teknika wkoll. Ma stajniex inbassru dil-katastrofi ma danna kollu konna nafu flima stat ħażin kien jinsab fijat Ħajti u sfortunatament Eh, dal-pajis intlaqat issa minn dal dizastru wkoll. Konna nafu fuq is-sitwazzjoni politika, l-sitwazzjoni ħażina li kien jinsab fiha l-Ħajti. Ovvjament, kollox kien ikun aħjar li kieku L-assistenza tagħna kienet iktar koordinata, l-assistenza teknika kienet organizzata minn qabel. U ovvjament kien ikun iktar faċli għalina illi eh, nħallu l-frott permezz għajnu tagħna konna kapaċi inselvaw eluf taħajiet, pero sfortunatament da man seħx. Baronessa Ashton għaddem fil-konsil, inti qed bassar illi nipreparaw azzjonijiet u pjani konkreti sabiex nizguraw koordinament ta' stati membri individuali tal-Unjoni Ewropea sabiex niżguraw il-pajjiżi terzi tassew igawdu minn din l Se noħorġu bl-aqwa eh, skambju tal-aqwa prattiċi nafu li hemm esperjenza f'ċertu pajjiżi dan il-qasam. Nafu li hemm pajjiżi illi jipprovdu għajnuna effettiva u dan eh, dan ukoll jistajin pajjiżi li għeddom għed jiżviluppaw l-għajnuna ta' żvilupp tagħhom. Għandna politika, eh, għandna bżon bżonn politika komuni li tkun ta' benefiċċju anke l-pajjiżi terzi. Għal dak għandu x'jaqsam għajnuna umanitarja. U dan jagħmel l-għajnuna umanitarja eh, aktar faċli sabiex tintuża. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sassoli. Grazzi ħafna President, rappresentantoli. Il-traġettja kbira li laqtet il-ħajt jemżon illi nirrispondu għalija b'mod effikaċi, jem proġetti ta' jnuna, ta' sokkors minn stati membri individuali, anka jekk għanna doza qawwija ta' kompetizzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej. L-Ewropa l-ġdida, bir-rappresentantoli, issa trid twassal l-għajnuna tagħha il-dawk mill-quta il-terremot laqat l-aktar pajjiż fqir fil-ponent fej 80% tal-popolazzjoni tgħix taħt il-limitu ta' faqaru 54% minnhom faqar assolut. Però wara din l-emerġenza ġej emerġenza oħra. Dik l taqsam ma' tfal il-minorenni, l-iktar faxxa deboli tal-pajjiż illi tinsab minar familja, minar protezzjoni ta' xejn u minar eh, stat għal stan stat nistieden li rappresentant oli għal politika barranija sabiex tikkonsidra azzjonijiet speċifiċi sabiex li tfal ta' Ħajiti, tfal ta' 10 snin jinġabru f'pajjiżi Ewropej. Sinjura Ashton, forsi tista' tiġborhom u tihom kondizzjoni ta' ħajja adekwati għal perjodu limitat, ovvjament, kemm ikun hemm il-kondizzjonijiet adekwati lura f'pajjiżhom ikun jistgħu morru lura. Dan kollu nistgħu immexxu il qudiem dan kollu jista' jkun faċli ħafna l-Istati Membri Ewropej u jkun mod ġust ukoll kif nirrispondu għas-solitarjetà li hemm bżonn, imma mod ukoll kif nevitaw illi dat tfal jiġu sfruttati anka minħabba attivitajiet legali. Qed nitkellmu fuq tfal u għal daqstant il-riżorsa l-aktar importanti li rridu nipproteġu fil-ħajti. Grazzi. Medio para la signora. Grazzi, issa l-minuta u nofs, signor Andrikiene. Grazzi, sur President. Jiem reċenti kien hemm numru tal-menti minħabba nuqqas ta' effettività u minħabba nuqqas ta' assistenza fil-pront f'Ħajti. Dan qed iżid l-inċertezzi aktar diffikultà għal dawk il-vitmi li rnexxielhom jgħixu minn fuq dan it-terremot u nuqqas ta' għajnuna. Għalhekk irridu nagħmlu progress u nsolvu dawn il-problemi malajr kemm jista' jkun ma dan ukoll irridu nfaħru tħaddim ta' numru ta' tur internazzjonali li jmur minn eh, gvernijiet sa' awtoritajiet u individwi madwar id-dinja. L-Unjoni Ewropea hija fit-tieni post f'dawk li l-entitajiet li joffrow solidarjetà nies ta' Ħajiti. Madanakollu kien hemm kritika sieħa minħabba r-reazzjoni ta' bil-mod għal din il-kriżi minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Madanakollu l-Unjoni Ewropea trid taġixxi madan xorta waħda hemm eh, miljuni ta', ta euro allokati għal għal ħajt minnaħa tal-Istati membri għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tikkonċentra fuq lajnuna fuq meda ta' żmien twila u medja biex bekk nkun nistgħu noħolqu rħula u bliet sptarijiet u skejjel għal ħajjita dawn jaqgħu taħt ir-responsabiltaji fejn ikun hemm bżonn ta' għajnuna fuq medda twila ta' żmien koordinata għal Ħajti. Għalhekk flimkien mal-Kummissjoni u l-Istati Membri rrid ikun hemm Eh, allokazzjoni ta' 9 biljun euro u dan huwa pass importanti l qoddim u għalhekk irridu nappoġġawh. Grazzi. Grazzi għal minuta u nofs Sur Guerrero. Grazzi, President, l-ewwel net nixtieq nuri l-kondoljanz, nat il-kondoljanzi tiegħi lil dawk in-nies li kienu vitmi ta' din id-diżastru tant terribli. L-Unjoni Ewropea mhix seta' militari u għalhekk ma rridux inkunu laqqas seta' militari. Madanakollu rridu eh, niftakru fil-mudell soċjali tagħna. Aħna seta' rridu nkunu poter marbut mal-kooperazzjoni tal-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja. Issa, d-dizastru eh, naturali f'Haiti hija sfidi għall istituzzjonijiet ġodda eh, skont li trattat tal-Lisbona. Issa wasal iż-żmien li niprovdu għajnuna monetarja iżda dal-waqt ħanaslu fi żmien fejn rridu namlu rikostruzzjoni, solidarjetà soċjali u niżguraw li kunem gvern fuq il-post u istituzzjonijiet solidi. Għalhekk rridu natu tweġiba l-istenni tan-nies ta' Ħajti. Dawn ridu flimkien jaqgħu taħt responsabilità tal-Kummissarju tal-Lajnuna Umanitarji rridu naġixxu flimkien għala dan rridu nkoordinaw mod aħjar lajnuna mill-istati membri differenti biex nkunu effiċjenti biex ikonna vuċi Ewropea li tista' tidentifika u biex nilħqu l-istenniji tad dinja kollha. Fl-istess ħin irridu nippromovu l-iżvilupp f'Haiti llum u anki fil-ġejjini u flimkejja oħra madwar id-dinja. Grazzi Enrique sal-minuta u nofsi Sur Higgins. Grazzi Sur President, waħda mill-ifqar pajjiżi fid-dinja eh, sfat traġedji ta' 15 sekonda biss. Apart il-korruzzjoni u l-problemi li hemm fil-pajjiżi, 15 50.000 persuna mejta u ħafna eluf midruba ma dana kollu rrit naqbel ma dak kollu l-intqal sissa. Minar nkun politiku fil-tweġiba tiegħi sur Cashman. Aħna tħallejna fidejn l-Istati Uniti u s-setat tagħhom l-manadif, il-medicini, li kell l ma dak kollu huwa meħtieġ, malar kemm jista' jkun. Iżda dak li tassew neħtieġu huwa demokrazija sħiħa flimkien mal-ekonomija li tkun sostenibbli għan-nies Dan rrit ikun eh, xi ħaġa sostenibbli fis-snin li ġejjin u mhux fil-jiem u l-ġimgħat tissa. Eh, rridu niprofdu lajnuna malajr kemm jista' jkun iżda rridu naraw x'inhu ma l-isfidi għaliex fl-2008 Ħajti eh, sfat kienet vittma ta' żewġ uragani u kien hemm devastazzjoni sħiħa hemmhekk ukoll. Il-mexxejja tad-dinja dak iż-żmien wiedu 600 miljun euro. Iżda eh, dan ma, ma kienx ir-realtà mbagħad, u għalhekk rridu rikostruzzjoni sħiħa ta' Ħajti li tkun ġestita mod xieraq. Iżda fuq kollox rridu nniedu strateġija ċara kristall biex bekk il-Ħajti tkun eh, entità gburija u demokratika u li ma, li ma kienx sissa u bħalissa dan wassal għal katastrofi sħiħa. Grazzi Sur Higgins għal minuta u nofs Sur Gualtieri. Grazzi. Grazzi. il dizastru umanitarja minna preċedent fajti tolqotna fil-ħamil ħajju timponi l-Unjoni Ewropea sabiex tikkontribwixxi blaqwa mod sforz internazzjonali mal-istrumenti kollha neċessarji li għandna dispożizzjoni tagħna. Rajna għajnuna umanitarja u rajna pass il qoddim fl-aħħar sigħat eh, li rridu nifukaw fuq huma l-aspetti l-oħra ta' risposta Ewropea għal-kriżi u nevitaw illi forsi nitħasbu biz dwar l-istampa u uh, ma nifokawx fuq is-sustanza nifissa kif qalet ir-rappreżentantoli. Ħareċ ċar issa l-wol ċentrali tal-missjoni ta' ġnus maquda eh, kemm fuq il-front tal-protezzjoni ċivili ma anka dik tas sekurta' illi jiftaħ, jiftaħ l ispazju għal eh, proċess fuq livell ta' ġnus maquda il-proġett ta' koordinament tal-Unjoni Ewropea huwa essenzjali. Xtaqt nfakkar is sur ġoven li del kooperazzjoni teżisti l-MIC qed taħdem fuq dan fil-front ċivili għal protezzjoni ċivili u Situation Center u kol edha taħdem fuq is-sigurtà u aħna nishtiqu naraw li dan ix-xogħol eh, iwassal għal ġendarmerija Ewropea li ġiet eh, mitluba espliċitament mill-ġnus maquda l wot li nifmu minn naħa tal-Komissjoni Rappresentantoli kif qed tirrispondi l MIC eh, u Situation Center qudiem provi qoddim eh, fatti daqshekk eh, impenjattivi. Kif qed jaħdem il-koordinament jekk ir-riżorsi mhix bizzejiet dan jgħinna wkoll sabiex namlu valutazzjoni fuq eh, kemm huma utli dawn l-istrumenti fuq nistgħu nipproteġu ċittadġini grazzi għal konsolati. Missa ma nistawx neħle fuq da diskussjonijiet, issa rridu nappoġġaw l-azzjoni tar-rappreżentantoli. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε di στη a του Catch the Grazie ħafna, issa ngħaddu għal procedura KHDI, is-sur vera minuta. Iba donu ma xuxta, kiru xver. Xver. Sur Zver, jek joġbok. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa Eštonova. Membri onorevoli, president, signora Ešton, jenu kol neštije. Nesprim il-kondoljenzi tiegħi għal dawk in-nies li ntlaqtu ħażin mill-avvenimenti f'Ħajti u nixtieq ukoll nfaħħar il-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet oħrajn għal tweġiba fil-pront tagħhom u tajba. Iżda jien kont qed nistaqsi li nnifsi jekk din ir-reazzjoni kienx waħda fil-pront biżejjed kieku kien xaħjar li jkun hemm rappreżentant li jkun preżenti fuq il-post meta jseħħu l-affarijiet. Dan kien ikun importanti għal numru ta' aspetti. Jena naqbel ma daw kollha li jemnu li l-preżenza ta' soldati tista' tfisser li jkun hemm attitudni kolonjalista. Iżda huwa nġust li nitkellmu b'dan il-mod. Fil-konferenza ta' wedi tal dan il-pajis irridu nitkellmu dwar miżuri konkreti kif nistgħu nistabilixxu l-infrastruttura tal-istat u naraw li dawn l-istituzzjonijiet jaħdmu tajjeb s-saxħa u l-edukazzjoni huma l-istituzzjonijiet l-aktar importanti għaliex dawn jistgħu waslu għal stabilta fil-pajjiż u tamela pajjiż aħjar milli kienet qabel. Kollegi, ħan kun stret ħafna, riġdu ħafna għal procedura KSDI, meta nitkellem dwar minuta, ħan fisser minuta għal kelma. Signora Minis għal minuta. Quiero subrayar la importancia de que la Unión. Grazie, President. Jien nixtieq nitkellem dwar il-rwol mexxej li għanna jkonna fir rigward lajnuna umanitarja, iżda wkoll dwar il-kooperazzjoni biex nkun nistgħu naslu għal rikostruzzjoni f'Ħajti biex naħdmu flimkien mal-istat tal l kapit ta' statu tal-gvern. Għalhekk ma rridux nkomplu ndajfuha billi bidlu l-gvern tal-post bil-organizzazzjonijiet internazzjonali. Rridu ninvolvu l-NGOs, rrid nara fil- tweġiba fil-pront mill-Presidenza Spanjola biex tukordina lajnuna u tamela possibli għall-assistenza li Spanja kella fil-pajis tagħha. U għalhekk bħala donaturi Ewropej kif ukoll flimkien mal-Amerikani fil-każ ta' Haiti. Grazzi ħafna, Sinjura De Hernes għal-minuta. Sinjura Ashton, il-politika għandha xtaqsam ma' simboli U għalhekk mandek tkun hawnhekk, għandek tkun f'Ħajti, ma naħsibx li għandek tagħmel vjaġġ lejn l-Istati Uniti, iżda għandek tivvjaġġa lejn Ħajti. Jiena eh, den hija punta diqa lija għax ma naħsibx li femt il-daqs ta' din it-traġedja. dana kollu, naħseb li l-Europa kienet assenti, u għatma kienet assenti daqs kem kienet l-lum. Aħna l-ikbar donaturi iżda issa ma neżistux f'dan l-avveniment. Aħna naħtru n-nies, noħolqu l-karigi, iżda inqas eh, aktar ma jgħaddizmin aktar nonsu fl-eżistenza tagħna u mhux qegħdin naġixxu. U għalhekk rridu niżguraw li l uffiċjali Ewropej li huma responsabbli jagħmlu xogħolhom sew. Mill-2006 kien rapport mis-Sur Barnier qiegħed fuq il-mejda x'qed nistennew għalhekk irridu nadottaw malar kemm jista' jkun. Kellim li jmiss minuta President, uh, jena il-kondoljanzi naħseb li esprimejni jom tajjeb u rridu nfaħru l-ġnus maquda, rridu nesprimu l-kondoljanza l-dawk li ġew mil quta u dawk li qegħdin nibatu. Dak li għandna bżonn huwa sforz koordinatu b'saħtu b'saħħtu u xejn xejn mandu xekkel dan. Għalhekk nilqa l-impenn li aħna minna fl-Ewropa lejn in-nies tal-Ħajti. Se nittama li jkun hemm segwitu għal dan għaliex se jiġri fi żmien ġimatej meta mhux se jkun hemm kopertura min-naħa tax-xandir għalhekk hemm ħtieġa ta' rikostruzzjoni fuq il-medda twila u medja ta' żmien. Għalhekk hemm bżonn ta' distribuzzjoni u tqassim tal-ikel lil dawk in-nies fuq il-post dawk li qegħdin ibatu. Nixtieq ngħid sur President li naqbel bisħiħ mal kommenti ta' Sur Cashman din hija importanti wis biex ma qogħdu namlu eh, klim fieraħ politiku. Jannes jena l lebto. Sur Jannes għal minuta. Jannes. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Grazie ħafna, President. Xtaqt nifraħ l-rappresentant Oli, l-Kunsill, l-Kummissjoni u l-Presidenza Rotatorja tal-Unjoni Ewropea għax xogħol fil-pront u għatweġiba fil-pront li għamlu. Forsi ma kienieċ edha tiġi misħuqa minnaħa ta' xandir ma kienu l-eluf ta' Marines tal-Istati Uniti, iżda naħseb li t-weġiba tagħna kienet waħda fil-pront u waħda effiċjenti. Ħan semmix informazzjoni li ħadd ma semma. Flowed 78 sija 50% ta' nies li ġew salvati ġew salvati mis-servizzi Ewropej. Grazzi, Sinjura Ris għal minuta. Madam Jolie. Signora Jolie, diġa għallitu, Signor President, ċirkostanzi fejn il-klim u l-istatistiċi jisiru merija iktar minn 100.000 persuna mejtin pajis illi huwa meqrut għal kollox er, irridu neħdu ħsieb dawk li għadhom ħajjin irridu nitfnu il-mejtin irridu nittimaw il dawk li għadhom ħajjin l-isforz huwa enormi u l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq linja ta' qoddim u trid tagħmel realtà li aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew qegħdin nitolbu forza ta' intervent fuq livell ċivili hemm bżonn ta' mezzi, persuni u strateġiji biex aħna nagħmlu xi ħaġa f'dawn il-każijiet ta' urġenza bżon li konna l-possibilità illi naġixxu flimkien u malajr. Grazzi. Ikirja jekon sari għan l-ebto. Eh, signora Jekon għal-minuta. Skużani. Puhemies, minusta on erikoista, että täällä on puhuttu näky... Grazie, president. Smajna dwar il-trasparenza li hemm bżon u dwar il-motivazzjoni ta' minni forni lajnuna. Dak li neħtieġu issa f'dan iż-żmien terribli u din il-qada terribli la darba li naraw issem li hemm it-tiġrif u dawk in-nies kollha li tibatu hemmhekk li nieħdu azzjoni. L-Unjoni Ewropea fil-politika ta' CFSP kien hemm forzi ta' ġestjoni li ġew imwaqfa u għalhekk naħseb li għandna nużawhom fi diżastri naturali bħal dan ukoll huma jistgħu jkunu ta' għajnuna fejn hemm bżonn. U għalhekk kwalinkwa post fid-dinja anke fl-Ewropa għandna diżastri naturali wara kollox. Iżda x'qegħdin jagħmlu? Mu qed jagħmlu xejn. Fortunatament issa madwar l-Ewropa m'għandniex diżastri naturali u allura x'qed waqqafna milli nirbatu issa din najnuna flimkejjen oħra fid-dinja fejn hemm bżonn. L-aħħar kellim taħt il-proċedura KHDI sur Varikitis għal minuta. U Balkitis nedo? Sur Balkitis, jatawnek, jek jozbu? Germa, ukxawsu. Grazzi, Sur President. Signora Ashton, Sur Komissarju, wara d-daħla fis-seħta trattat tal-Lisbona, fortunatament issa qegħdin sfortunatament issa qegħdin niġdu sitwazzjoni li qatt ma kien hemm bħala. U għalhekk għandna bżonn issa responsabilità tal-rappreżentantoli li tuħu sem f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Qegħdin nitkellmu dwar il-plus u l-minus dwar l-affarijiet pożittivi u negattivi u għalhekk għandna bżonn forzi imħarġa li jkunu jistgħu jieħdu sem fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ. Madana kollu nixtieq ngħid li l-kontribut importanti tagħna għandu x'jaqsam mal-għajnuna li ġiet imwieda biex din tilħaq lil dawk li qdibatu malajr kemm jista' jkun. Għanna niprovdu flejjes għax xogħlijiet ta' rikostruzzjoni fil-pajjiż. U bekk rridu nitrattaw is-sitwazzjoni kollha terribli f'Ħajti. Grazzi, Kummissarju Ashton, nadila l Mr. President. Sur President, grazzi. U jiena xtaqt niġi hawn f'din il-Kamra biex nisma l-opinjonijiet tagħkom. Nifhem il-frustrazzjoni li l-membri onorevoli qegħdin iħossu għax hemm kwistjonijiet li stajna nagħmlu aħjar. Membri onorevoli staqsew ħafna domandi fir rigward il-viżibilità u l-koordinazzjoni Mem lebda dubju li l-Istati Uniti edha eqreb għaliex għandha l-kapaċità li tagħmel mobilizzazzjoni malajr kemm jista' jkun kif għamlet u xandir li ħataraw fuq it-televiżjoni tagħkom se tkun tagħhom. U għalhekk aħna qegħdin naħdmu qrib mal-Istati Uniti u din hija xi ħaġa importanti għalissa u għalġejjieni. U mem lebda dubju li kif jien ġejt imqajma f'nofs ta' lejl biex jgħiduli dwar dan l-avveniment terribli ta' terremot fajti biex naġixxu malar kemm jista' jkun. 21 stat membri ġi mobilizzat biex iwieġeb għamilna ħafna xogħlijiet fiħdan il-Kunsill u l-Kummissjoni biex jiġu flimkien għall-ewwel darba. Minkejja li ġi t-minti wara li jiena kelli smieħ tiegħi. Ħames sptarijiet ġew eh, mibnija fuq il-post 40 tim mediku u 6 taqsima ta' purifikazzjoni tal-ilma f'Ħajti. Aħna ġiċċejna malar kemm jista' jkun u għedin komplu dan ix-xogħol f'Ħajti. Għalhekk ir-rotħajr lil dawk l-organizzazzjonijiet u n-nies individwi biex ikomplu jirdu ħabel wieħed u jagħmlu sforzi komuni. Għalhekk jiena staqsejt domanda fuq il-post l-ġnejs Mauda u anki segretarju ġenerali Ban Kimun fejn jien kelli nagħmel isforzi tiegħi u ma kien hemm l-ebda dubju li jien ma stajt namel xej fuq il-post flok noqgħod niħu spazju eh, importanti flok noqot eh, flok noqot id-dar. Kienet tkun diffiċli biex nkun hemm minżul u niħu post eh, xaħat mit responsabli tifit tan-nar għat-taqsima ta' salvataġġ kun aħjar lija li nagħmel koordinazzjoni mal-Istati Uniti biex niżgura li jkun hemm l-isforzi kollha fuq il-post. Għalhekk ir-rott ħajr lill-NGOs kollha kif għamlu membri oħrajn lin-nies fuq il-post. Id-devastazzjoni li u f'Ħajti kellha impatt kbir fuq iġnus maquda li tilfu ħafna membri tal-personal ole tagħhom u ħabba l-NGOs li ma rnexxilhomx jaġixxu malar kemm nista jkun dam minħabba li mietu n-nies. Aħna rajna n-nies li huma disprati għal lajnuna u għedin jajdu fejn hija l U għalhekk f'dawn iċ-ċirkustanzi li nwaslu l kena kienet xaġa diffiċli. U għalhekk rridu li nwaslu l Issa għedin waslu l-għajnuna ma dana kollu ma nistawx nistostimaw il-kwistjoni kemm kienet diffiċli li waslu l-għajnuna. Jina sodisfatta le kif nibda f'dan ix-xogħol di responsabilità tiegħi ngħidilkom biċar li jiena nisma' xi tajdu naf kemm intom frustrati iżda jien nifhem li s-sitwazzjoni mhijiex waħda tajba. Għandkom raġun titjib u dak li rrid nagħmel huwa li nitgħallem mill-iżbalji. Issa sabiex niżgura li nagħmlu aktar fil-ġejjieni biex nibdu ħabel wieħed. Madana kollu ma rrid innaqqas xejn mill-xogħol siwi li qed isir kuljum kull sija kull moment. Il-membri onorevoli għandhom raġun meta ma jkunx hemm il-kamera rridu nkunu hemm fiżikament u rridu nkunu hemm preżenti fir-rigward l-appoġġ li nistgħu nofru. Dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu parti mid-diskussjonijiet li jseħħu naqbel li dak li seħħer isir fi sħubija mal-vitmi tal-ħajti b'rispett totali għalihom. Naqbel li hemm bżonn ta' rikostruzzjoni u xogħol ta' rikostruzzjoni u naqbel magħkom li rridu niżguraw li r-rwol tal-ġnus maquda jiġi magħruf u niżguraw ukoll li x-xogħol tagħhom ikun jistgħu wettquh. U għalhekk jiena ħammur fl-Istati Uniti biex niltaqa' mal-Segretarju tal-Istat Hillary Clinton u anke ħammur mal-ġnus maquda biex nitkellem mas-Segretarju Ġenerali u n-nisaw l-enin biex nifhem x'nista' nagħmel biex nisbdu ħabel wieħed għal ġejjini għax dik hija importanza ewlenija u li nixtieq intemm id-diskors tiegħi fuq realtà ta' sitwazzjoni. Palma qalu membri onorevoli, din huwa pajjiż fejn 70% tan-nies diġà qegħdin jgħixu fil-faqar. Huwa importanti bħalma għettu li l t tfal speċjalment jiġu eh, nħduħsibom u nofru l lajnuna fis-snin li ġejjin. Nixtieq ngħid xi ħaġa l-infrastruttura l-isptar, l-dawl, l-forniment tal-ilma, l-elettriku, l-arbli tad-dawl, daw kollha ġew mfarka. U għalhekk il-Ministeri tat-Teżor tal-Intern dawn kolla ġew mfarka wkoll. Ħafna mill-uffiċjali għoljin issa u nieqsa u l istituzjoni tal-gvern mhux qed jaħdmu. Palma jedna l-ħajti huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja u għalhekk irridu naġixxu fir-rigward l-infrastruttura u naqsam magħkom l-impenn tiegħi niżguraw li dan iseħħ. Grazzi. Kristopoli. Grazzi ħafna. Immiss issa l-Kummissarju de Gucht. L-ewwel net irid ngħid li dawk illi talbuna illi nwadbu eh, surplus tal-ikel tagħna ħajiti ngħidilkom illi eh, dan mhux possibbli għaliex aħna nippreferu illi nixtru prodotti li hemm bżonn fir-reġjun minflok ma nibatu dak li għandna żejjed aħna fil-ħajiti. It-tieni net dwar da kollu li għandu xaqsa koordinazzjoni protezzjoni ċivili najdilkom l ewwel net li l-protezzjoni ċivili hija kompetenza tal-Stati membri u l-inizjativi ta' koordinazzjoni jridu jkunu bbażati fuq dan il-prinċipju. Dan ukoll ġi propost mir rapport panje sissa qatt ma ġiex konkluż imma din hija kompetenza tal-Istati membri mhux tal-Kummissjoni per se. It-tieni net dak li għandu xaqsan protezzjoni ċivili mill-tsunami tal-2004 il-koordinazzjoni ċivili Ewropea tħass is-saħħet u saret iktar effiċjenti l eżerċizzji li aħna nagħmlu qatt ma jistgħu eh, jippruvaw il-livell u l-effettività tal-kooperazzjoni tagħna daqskemm jista' jagħmel hekk diżastru reali Hawnhekk ħafna stati membri għedin iċemplu jisejħu l-MIC biex jaraw kif jistaw jgħinu permezz ta' faċilitajiet Ewropej tilet netejo ma ninsewx li fit-tieni Kommissjoni Barroso eh, l-għajnuna umanitarja u protezzjoni ċivili inaqdu taħt kummissarju wieħed f'portafol wieħed. U din hija xi ħaġa tajba ħafna u barra minnek għandna wkoll issa rappreżentant Oli li eh, se jkollha rwol doppju. U dak li rajna fl-modi fil-koordinazzjoni huwa li fiħdan il kummissjoni issa nerġa' nitkellem dwar dan iktar tard, imma ħafna drabi huma l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri bejn il kummissjoni u l-Kunsill. U l-idea li l-rappresentant li kollu rwol doppju huwa li l-Kunsill u l kummissjoni jistgħu jaħdmu aħjar flimkien u naħseb illi u rejna permezz din il-kriżi illi dan sa sar possibbli sar progress kbir. Ħaġoħra li nixtieq ngħid jalli jena dispjaċini nisma xoħut mill-interventi mil ta'kom bħala kommissjoni ma jistax jiddispjaċini imma um, ma, ma prezzajtux bizzejet il-xol illi għamlu Eh, il-nies tagħna hemmhekk f'Ħajiti, fi Brussell, bil-lejl, binar, waqt il-tmin tal-ġimgħa ħadd ma talab xejn żejjed għax-xogħol tiegħu. U anki wara sigħat kienu diġà hemmhekk fil-post f'Ħajiti minkejja l-fatt illi l-faċilitajiet tagħna kienu mill bil-qawwi dan huwa tip ta' diżastru li ħadd ma jista' jipprevedi, ħadd ma jista' jbassru u wieħed jista' biss jagħmel xi ħaġa la darba illi iseħħ u turi il kapaċità illi eh, tista' torganizza ruħek f'qasir żmien. Naħseb illi aħna dan ipprovajnih l-istati membri taw l-appoċ tagħhom għall-azzjoni tagħna u naħseb illi eh, għandkom tkunu ftit inqas kritiċi fir-rigward tagħna. Ευχαριστώ. Grazzi ħafna. Ek wasanna fit tmiem ta' dan id-dibattitu nivvotaw fuq il-mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet se jsir fi frar waqt seduta plenarja. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna hija sqarrija ta' rappreżentantoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika tas-Sigurtà, Viċi President tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Iran. et uh, eh, naġlu ħafna